serata tajba Ewropa. Nilqawkom għal dan id-dibattitu f'Eurovizjoni fadal biss ftit iżjed minn ġimgħa qabel ma morru nivvutaw għall elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew U illejla ser insaqsu l-mistoqsija l-importanti l persuni li jixtuqu jmexxu lill-Kummissjoni Ewropea għal ħames snin li ġejjin. Aħna diretta hawnhekk mill-Parlament Ewropew fi Brussell fejn sitt kandidati għal pożizzjoni ta' President tal-Kummissjoni Ewropea se jagħmlu l-offerta tagħhom għal l-iktar post importanti. Aħna fl-Europa kollha fuq il-membri tal-Eurovizjoni ma anki online ma' dinja kollha nilqawkom. Aħna l-prezentaturi ta'kom jina Emily Trannujen, korrespondenta tal-ħabarijiet minn French TV. Jina Marcus Price, mill korrespondent tal-Unjoni Ewropea mill-Art Television. U jina Anna Stina, jina korrespondenta mill televizjoni tal-Finlandja f'Pariġi u se gwidakom fis-social media. Imma lejla mhux aħna importanti, lejla ħan nitkellmu fuq il-kandidati għal l-ola kariga tal-Ewropa. Keġabkom il-qawl Niko Kwe li huwa trade unionist Belġan imwieled Spanja u il-kandidat għal European Left. From Germany. From Germany. Mill-Ġermanja Annaliska Keller fisem il-Partit tal-Ħodur Ewropew dan huwa it-tieni dibattitu tagħha tal eurovizjoni From the Czech Republic. Mir-Repubblika Ċeka nell'il lil Jan Zaradil, membru tal-Parlament Ewropew, fisem l-Alleanza tal-Konservativi u Riformisti fl-Ewropa. Mid Danimarka, il-Kummissarju attwali għal kompetizzjoni Margrethe Vestager għall alleanza tal-Liberali u Demokratiċi għall-Ewropa. From Germany. Mill-Germania, Manfred Weber, il president tal-Partit tal-Popolari Ewropew u Spitzen kandidat. And finally... U finalment mill-Olanda, Franz Timmermans, l-ewwel Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea u kandidat tal-Partit tas-Soċjalisti Ewropej. But this debate Sta dan id-dibattitu mhux xejn minarkom, minarkom madwar l-Ewropa kollha. U hawnhekk ngħaddi l-kelma lil Anastina. Iva, jina il-host ta'kom għas social media l-lejla. Allora għedkom parti importanti ta' dan id-dibattitu. Fil-program jina senkun kun qed inħares lejn il-miljuni ta' Ewropej li qed iseguna online. Tistgħu saqsu eh, mistoqsijiet, reaġixxu u mal fil-dinja digitali. Tistgħu tajdunna dak li huwa importanti għalikom billi tużaw il-hashtag TeleEurope Europe u issemmu leħinkom. Of course. Eh, Naturalment, kull dibattitu għandu regoli u dan mhux ser ikun differenti. Dan id-dibattitu ser idum design minuta. Kull kandidat ser ikollu minuta biex iwieġeb kull mistoqsija. Matul id-dibattitu, kull kandidat ser ikollu żewġ opportunitajiet biex jirribatti kandidati oħra. Aħna ta' sew ninkoraġġukom il-kol biex tagħmlu l-użu tal-opportunità li tirribattu għaliex bekk ikollna dibattitu ta' sew animat hawnhekk. Kull parteċipant ser ikollu koll opportunità illi jagħmel dikjarazzjoni taftuħ u tal-eluq u l-ordni ta' kif ser jitkellmu ġie deċiż permezz tal-polza. Għalhekk ejja nibdew minn Niko Kue għal xellugi Ewropew. Je m'appelle Niko Kue e je suis jisimni Niko Kue, jiena kandidat <clears throat> għal għal-partit ta' xelluk Ewropew. Jena uh, eh, twilit fl-Asturias fil-nord fil tal-Spanja u missiri kien minatur u kien obbligat jitlaq mill-Ispanja għax kien kontra reġim ta' Franco, id-dittatorjat ta' Franco. Aħna u l-għawna fil-Belġu u il-persuni u rew solidarieta kbira lejna u aħna irnexxilna eh, nibnu d-dar tagħna, nistudjaw, naħdmu. U din is-solidarjetà tatni il-volontà li naħdem fl-Ewropa il-solidarjetà Ewropea e, u jiena dejjem iġiliet għalija bħala rappreżentat ta' trade union. U dina hija l-Ewropa li nixtieq inkompli niddefendi, ma sfortunatament din hija anki l-Ewropa tal-evażjoni tat-taxxa, e, l-Ewropa tal-banek, e, l-Ewropa li fallit fis-solidarjetà u jiena nixtieq nibni Ewropa ta' solidarjetà. Everyone, this debate Insellem il-kulħadd dan id-dibattitu dawn l-elezzjonijiet huma importanti għaliex eh, hawn nies minn madwar l-Ewropa kollha li qed inifittxu soluzzjonijiet minn għandna. Mhm. Jafu li hemm ħafna affarijiet sejrin ħażin, mhm. il-kriżi tal-klima, l austerita il-kriżi tad-demokrazija. L-Ewropa edha dbati sabiex tirrispetta dawk il il li fuqhom minn bniet jina lejla nixtieq nargumenta favur Ewropa differenti, Ewropa li tħares il-pjaneta komuni tagħna, l-unika pjaneta li għandna. Ewropa soċjali fejn kulħadd għandu akkomodazzjoni diċenti u għandu paga diċenti. Aħna tal-ħodor se niġildu ġlida favur Unjoni Ewropea fejn il-kumpaniji iħallsu it-taxxi illi eh, huwa għaxira, fejn hemm rispett tal-minoritajiet u fejn hemm rispett ta' drittijiet tal-bniedem. Naf li huwa possibbli illi nibnu Ewropa differenti jekk nibnuha flimkien u jekk nibnuha biqlubija. Grazzi ħafna, u sena dil-kelma lil Jan Zaradil. Isra ta' tajba, sinjuri, jina nemmen illi dawn l-sfidi l-ġodda kollha ta' s-seklu 21 ma nistawx naffaċċawhom blodot tradizzjonali b'dak li ddeċidejna 15-il sena ilu għal dak kienu tajbin għal perjodu ieħor. Għalhekk issa hemm bżonn ta' flessibilità, hemm bżonn ta' seta' deċentralizzata, għandi bżonn Kummissjoni Ewropea li tirrispetta il-membri tagħha irrispettivament jekk ġejjin mill-vant jew mill-punent tal-Ewropa, nixtieq Kummissjoni Ewropea li tirrispetta l-gvernijiet nazzjonali u tikkopera magħhom illi ma tkunx patronizzanti fuqhom u sempliċement jiena nixtieq Unjoni Ewropea illi tagħmel inqas iżda aħjar, illi kapaċi ssib bilanċ aħjar bejn il-livell Ewropew u dak nazzjonali. Dinja l-Unjoni Ewropea li nixtieq u dinja l-bidla li lest inwassal. Jan Zaradil. Grazzi, Jan Zaradil. Margarete Vestager. Jena Margareta Vestager, Daniza, għandi tlet tibniet, jena kont ministru, kap politiku, illum naħdem għalikom bħala kommissarju tal-kompetizzjoni u nizgura nizguri illi in-negozji jirrespettaw il-liġijiet. Intkom bħala eh, biex intkom bħala konsumaturi kolkom għazla u prezzijiet ġusti. L-iktar ħaġa importanti hija li intkom ikolkom is-seta li tejxu fil-komunità, li tħossukom parti mill-komunità u li għandkom possibilità. l europa hija l-aħjar post fejn wieħed jgħix l-lum. speċjalment jekk inti mara. Aħna ksibna tant Pero dana mux bizzejiet, aħna għanna x'namlu, irridu nġildu kontra il tibdil klimatiku, il-teknoloġija, irrid ikonna soċieta mibnija fuq istat ta' dritt biex namlu dan e, u dan għandu jsir id-dinja ta' kuljum. U din hija dak li nirrapprezenta. We... Grazzi lil Margreta Vestager, naddu għal Manfred Weber. Jina nishtiq nirringrazzjakom f'dawn l-aħħar ġimgħat u xhur matul il-kampanja elettorali tiegħi kelli l-opportunità li nivvjaġġa ħafna madwar l-Ewropa u niltaqa' ma' ħafna Ewropej. U jina mill-li rajt għanna l-istess tħassib, l-istess bizat u l-istess tama għal-futur tal-kontinent tagħna. Li nixtieq ngħidilkom <clears throat> huwa dwar il-metodu tiegħi kif naħdem kikujna fil-Kummissjoni. Irrid Ewropa li tkun qrib il-poplu, Ewropa li interessa minn dak li iħasseb lin nistana Ewropa li twassal riżultati konkreti għal dak naħdem jiena u b'dan f'moħħi naħseb illi Jean-Claude Juncker, il-President ta' bħalissa, semma qal eh, li l li mis tkun komissjoni ta' l-aħħar ċans. Naħseb li huwa għamel biċċa xogħol tajba, imma jiena l komissjoni li jmiss ma nixtieqx komissjoni Kommissjoni tal-aħħar ċans, insejħilha Kommissjoni ta' bidu ġdid. Eh, Kommissjoni ħad tkun eh, lesta, tkun ottimista u turi l-Ewropa tista' tikseb ħafna flimkien. Grazzi, grazzi Manfred Weber, issa Franz Timmermans. Grazzi, u serata tajba tafu illi fidejkom għandkom il-ġejjini tal-Ewropa. Il-ġimgħa d-dieħla ser tiġġeti ser tiddeċidu fuq il-ġejjieni tal-Unjoni Ewropea l ħames snin li ġejjin. Hemm min qed jgħid illi ċittadini tal-Unjoni Ewropea l-aħjar li jistgħu jinqdew jekk ikissru għall-Unjoni Ewropea. Ma nemmenx dan hemm min qed jgħid illi l-Unjoni Ewropea biex nippreservaw rridu nżommuha kif inhi. Lanqas dan ma nemmen jiena, jiena nemmen illi hemm bżonn illi nbidluha l-Unjoni Ewropea. Wasal il-waqt il-kumpaniji sa fl-aħħar waslu eh, biex jibdew iħallsu t-taxxi li huma għandhom iħallsu. Wasal il-waqt li jkun hemm gwaljanza bej is-sessi f'dik li hija paga. Wasal il-waqt li nwaqfu l violenza fuq in-nisa li għadha teżisti fl-Unjoni Ewropea. Irridu ninfurzaw l-istat ta' dritt fl-Unjoni Ewropea u l pajzi tagħha kollha. Wasal il-waqt li nisqu fuq is-sostenibilità klimatika u din tkun il-priorità tagħna. Din hija l-proposta tiegħi għalikom il-lejla. Grazzi Franz Timmermans, grazzi għall-introduzzjonijiet li tajtuna, imma dibattitu għatakom Allora issa nistaqsi li l-Anastina online li hija il-host medjali ta', ta social media u nista nisma nistaqsik tista tajdinna kemm xi tweets iva Emily nilqakom għal social media hub kif qed taraw aħna qegħdin hawnhekk insegwu l-kummenti tagħkom kollha u l-mistoqsijiet bil-tim diġa bdiet il-konversazzjoni imqajma ħafna kienem ħafna mistoqsijiet u qed jaslu anki qabel id-dibattitu konna diġa qed nirrispondu nirċevu il-tweets hemm xi punti li huma popolari ħafna nista' ngħidilkom x'inhuma Brexit, it-tibdil klimatiku, il-privatezza digitali u l-migrazzjoni. Dawn huma l-iktar importanti fil-fat Sea-Watch u koll użat il-hashtag Tel Europe illi huma salvaw 65 persuna mill-Mediterran illum. Allora din hija kwistjoni verament importanti. Allora, eh, semmaw l l-ħinkom komplu ibatu il-mistoqsijiet użaw hashtag Tell Europe ejan komplu mill-palk mil principali un komplu bid-dibattitu. Thank you very much, Anastina. Grazie ħafna, Anastina, tal-li tajt l-ewel daqatajn lejn il- l-isfera ta' social media. Ħanibdew bl-immigrazzjoni. Dana kien suġġett illi semma ħafna mill-Ewropej meta ġew mistoqsija dwar x'inhu tħassib tagħhom. L-Ewropa ma rnexxilix issib eh, soluzzjoni politika komuni, l-idea tal-rilokazzjoni, resettlement, ma tantx intlaqat sew u anka għal ftit tużani migranti li waslu fuq dajes bħall-Aquarius, qed naraw il-gvernijiet tagħna jargumentaw bejnietom dwar min ser jilqahom. Għalhekk il-mistoqsija tagħna lilkom hija. Minħabba din ħafna tensjoni li qed naraw fir-rigward tal-migrazzjoni, inti bħala President tal-Kommissjoni tieqaf tfittex soluzzjoni komuni u jekk le, mela kif issolvi l-problema? Iva, grazzi. L-ewwel qabel kollox nixtieq ngħid li kieku ma nirrepetix l-iżball illi għamlet il-Kommissjoni attwali li li tintroduċi kwotas għaliex dawn kull ma qed jagħmlu huma li komplu jżidu l-qasma bej il-punent u il-vant tal-Unjoni Ewropea. Għandna nirrispettaw id-dritt sovran tal-gvernijiet u l-parlamenti fl-istati membri li jagħtu huma jekk jiddeċidu huma jekk jagħtux l-azil jew le, u anke jiddeċidu huma fuq il-kwistjoni ta' relokazzjoni resettlement. Li rridu nagħmlu għal li niġġieldu kontra traffikar tal-bnedmin, irridu nagħmlu outsourcing ta' dawn iċ-ċentri ta' riċeviment, reception centers, għaliex jekk le ma mhux se jirnexxielna nwaqfu din il-mewġa ta' traffikar ta' bnedmin irridu namlu f'temit ta' missjoni ma' pajjiżi terzi u irridu nikoperaw fil-viċin maħħom, irridu nistabilizzu il-situazzjoni eh, fl-Afrika wkoll. Grazzi, Manfred Weber. Ent kiex tagħmel kieku, l-unika possibilità soluzzjoni Ewropea m'hemmx dubju. Hemm żewġ pilastri illi huwa il-kontroll il il tal-istati irridu nerġgħu nirbħu l-kontroll tal-frontieri għalek aħna għanna 10.000 ehm, gwardjani tal-frontieri, it-tini element huwa eh, eh, flampedusa u għanna responsabilità umanitarja ridu naħdu din responsabilità ridu namlu resettlement ta' Sirja, Marshall Plan għall-Afrika, jena nishti li kolli kommissarju li jirrigwarda biss l-interessi mal eh, l-affarijiet, relazzjoniet mal-Afrika il-responsabilità umanitarja kif għamlet anki il-kanċiliera tal-Germania, Signora Merkel, biex nieħdu il-responsabilità u flimkien ma' Juncker u kol e, e, irnexxin anki namlu ftej ma' Turkija biex ikonna e, kontroll fuq il-frontiera. Iva, Grazie ħafna lil Manfred Weber. Sur kwe, inti tiqaf tfittex soluzzjoni komuni? Nixtieq infakkar illi l-immigrazzjoni hija l-ewwel net drama umana. Eh, jina iben eh, eh, ġenituri illegali, ġenituri tiegħi waslu hawnhekk mingħajr dokumenti u fil-Mediterran mitu iżjed minn 30.000 ruħ. Il-biraħ biss mitu 50 ruħ meta erqed dajsa. U jina naħseb il unjoni Ewropea u għandha responsabilta kbira. Dawn il-ħafna politiki li waslu għal nuqqas ta' stabilta irridu jkunu reveduti il aħna tal-grupp tiegħi ta' xelluk Ewropew nemnu illi għandna opportunità dimna L-Ewropa hija opportunità għal dawn in-nies illi lura f'pajjiżhom m'għandhomx l-opportunitajiet li jisibu għawek, aħna ma naħsbux li hemm invażjoni tal-Ewropa qed nitkellmu fuq 0.5% tal-popolazzjoni u dawn l-immigranti jistgħu jikkontribwixxu sabiex jagħtu ħajja ġdida lill-Ewropa. Jiena iben migrant u nemmen li dak li qal is-Sur Weber fejn huwa tkellem fuq eh, soluzzjoni ħarija fuq il-migrazzjoni hija xi ħaġa skandaluża. Grazzi, Sinjura Vestager, x'tagħmel inti f'sitwazzjonijiet bħal dik tal-Aquarius pereżempju? Iva naħseb illi huwa importanti illi insibu soluzzjoni stabbli fuq medda twila ta' żmien bl-istess urġenza ta' kif trid issalva l-ħajjiet ta' persuni li jinsabu fil-baħar. Għaliex jekk hemm ser insibu soluzzjoni tal-immigrazzjoni, l-immigrazzjoni ser tibqa' dejja minħabba tibdil klimatiku, instabilta politika, eċċetera qed nara illi ħafna ċittadini Ewropej illi qalbhom kbira u lesti li jilqgħu dawn il-persuni fosthom. Fl-istess waqt però jistennew minna illi nsibu soluzzjoni għall-immigrazzjoni u li l-immigrazzjoni ssir legali għaliex ma nistawx ma tkunx hekk għanna bżon ta' sistema komuni tal-azil, għanna bżon solidarieta komuni, dan iva nistaw niddiskutuħ, pero rridu namluħ f'daqqa, għalix jekle infallu. Vestager. Grazie, signora Vestager. Smajna fuq dak li irridu namlu u bħala u eh, l-ewwel viċi President tal-Kummissjoni, Franz Timmermans, x'nistgħu namlu aħjar jekk inti sir President tal-Kummissjoni Ewropea. L-ewwel net jiena naħseb li kull meta jmut pers tmut persuna eh, fil-Mediterran l-Ewropa titlef xi ftit minna qed nittilfu valuri billi ma nsolvux din il-problema. Meta jkun hemm in-nies fuq il-bastimenti eh, fil-Mediterran irridu nieħdu iridu nieħdu ħsiebhom. Ma nistgħux nagħmlu multi għal persuni illi isalvaw il-persuni kif qed jagħmlu l-Italjani. Dinja inaċċettabbli. Irridu fl-istess ħin iridu nagħmlu prevenzjoni biex in-nies ma jiġux fuq dawn il-bastimenti. Għandna iridu ikollna font għall-Ewropa. Aħna rridu nifmu li d-destin tal-Ewropa u marbut ma' dik tal-Afrika. Eh, bekk Eh, billi namlu ek biss u namlu ftejmit eh, mal-pajzi afrikani mux bizzejt, għanna bżon ta' solidarieta. Dawn solidarieta mu mux biss affarijiet li nħobbu, emman ki affarijiet li ma nħobbux fi solidarieta. Eh, għax inkella nerġaw nintroduċu l-frontieri u dina ħatkun ħaġa ħażina għall-Europa, għal-kull ċittadin iridu ikonna solidarieta u nwaqfu din. Thank you. Thank you, thank you, Fran. Grazie ħafna tal-kommenti ċari tijak. Keller as a president of Ska Keller bħala president tal-Kommissjoni inti kieku xtamil. Aħna m'hemmx dubju li favur is-solidarjetà Ewropea hemm bżonn sim ġust tar-responsabilità dak irridu naffaċċjaw, irridu wkoll nappoġġjaw il-komunitajiet li diġà qegħdin jagħmlu ħafna biex jilgħu fiħdanhom in-nies fi bżonn hemm ħafna bliet u ħafna inizjattivi biex jgħinu lil dawn in-nies. Però dak li huwa verament inaċċettabbli huwa dak li qed jiġri bħalissa fil-Mediterran. Hemm nies qed jerqu u nafu fejn qegħdin, dawn qegħdin iċemplu lill ċentru tal-tfittxija u salvataġġ u ħadd ma jwiġibhom. It-Taljani ma jwiġbuhomx, it-Taljani jgħidulhom ċempru lil Libja, imma fil-Libja hemm gwerra ċivili laqas biss hemm gwardjani tal- tal-kosta u hemm ukoll eh, eh, gruppi militari li qed jagħmlu x-xogħol li suppost jagħmlu l-gwardjani għalhekk għandna bżonn sforz ta' tfittxija u salvataġġ Ewropew. Ma nistgħux nippermettu li tmut lanqas persuna waħda fil-Mediterran. Grazzi. Grazzi ħafna u grazzi wkoll għall ewwel round ta' tweġibiet. It-tieni mistoqsija hija dwar il-qat fost iż-żgħażagħ. Jekk tħares lejn id-dettalji tista' tara li hemm qabża kbira bejn il-pajjiżi ta' Tramuntana u dawk tal-Vant. F'dawk il-pajjiżi bħal Greċja, l-Portugal, l-Italja u anke Franza. Pereżempju fil-Greċja l-qat fost iż-żgħażagħ ħilaħa id-39 fil-mija. Iżda x'inhi l-ispjegazzjoni għal dan kollu? Hemm wisq austerità bħal fil fil-Greċja u l-Portugal jew m'hemmx biżżejjed riformi bħal pereżempju fi Franza u l-Italja. Il-mistoqsija tagħna l-kandidati tagħna hija kif ser tippruvaw terġgħu tagħtu xogħol lil iktar minn 3.3 miljun żagħżugħ Ewropew. Is-Sur Zaradil. L-ewwel net nitkellmu biċ din miex l-Komissjoni Ewropea li toħloq l-impegi, il-negozji joħor għom il-Komissjoni tista' toħloq ambjent li huwa ħabib tal-negozji u li jkun hemm programmi tajba eh, li jiġu finanzjati mill-budget. Kien hemm eh, programmi tajbin, pereżempju għandna Digital Europe, eh, kien hemm xi 10 biljuni għandna wkoll Horizon Europe illi tappoġġa ir-riċerka u l-iżvilupp parti oħra tal-budget, un batan anki investiju illi ġib flimkien risorsi pubbliċi u privati għal infrastruttura. Jena nemmen illi għanna bżon ta' soluzzjonijiet apposta għal kull pajis għaliex l-ekonomiji tagħna huma differenzi l-istruttura tal-ekonomija tal eh, differenti u jekk tħarsu lejn l-Europa tistaw taraw illi eh, f'ċerti pajjiżi il għatu huwa baxx ħafna, pereżempju f'pajjiżi 3%. Allora programmi speċifiċi u inkoraġġament ta' programmi speċifiċi. We take it to Manfred. Grazzi Lilian Jan Zaradin l-indur fuq Malfred Weber. il germania dejjem tinsisti wkoll fuq l-austerità, l-kriterju ta' 3%. Dan huwa kaġun tal-qatfos iż-żgħażagħ fil-nofsinhar tal-Ewropa ħad xi ħaġa Iva, il-Ġermaniżi, l-Olandiżi, il-Finlandiżi, fl-Awstrija dawna l-ekonomija tagħhom sejra tajjeb u ikollhom futur tajjeb biss jekk xilhom jħolqu eh, impjiegi għażaża fin-nofsinhar. Irridu jaffaċċaw l-isfidi flimkien, irid ikun hemm responsabilità u solidarjetà. Kollox eh, irid ikun eh, simultanju. Jiena kont il-Portugal f'Porto u l-tqajt hemmhekk ma' studenti żgħażagħ u ma qaluli Sir Weber, Dwar il-paga minima, jina, aħna mux dawk, mux għal dik insaqsu, għet insaqsu għal xol tajjeb, diċenti li permettina nibnu familja. U għalek għanna bżon politika ekonomika tajba biex naħol u dan it-tip ta' xolijiet. U hemm l-infrastruttura, hemm riċerka hemm il-ftuħ qudiem il-kummerċ u rridu nkunu lesti wkoll illi nistabilixu su uniku b'saħħtu, iżjed b'saħħtu milli u llum. U għalhekk eh, hemm rridu morlu pass oltre milli sempliċement naħolqu x-xogħol. Grazzi, grazzi ħafna. Fil-fatt, tinsewx li għandkom il-possibilità li tirribattu meta u żewġ opportunitajiet ta' dan it-tip. Issa, Niko Kwe, inti taqbel ma' Manfred Weber il-soluzzjoni hija dik li huwa biex naqsu l-qat fl-Ewropa? Le, le, ma naħsibx li din hija soluzzjoni fil-fatt għaliex il-PPE ilu fis-seta issa iżda il-politika tagħhom mhux qed wasal għal riżultati mixtieqa. Qed ikun hemm iżjed austerità, qed ikun hemm eh, xogħol prekarju u anka pagi li jinsabu taħt il-paga minima, il-fatt li l-età pensjonabli qed tiżdied tfisser ukoll illi eh, l-anzjani tagħna qed ikomplu jaħdmu il-fuq minn u sa' 65 sena u zazah mhux qed isibu xogħol. Jiġifieri irridu nerġa'w lura għal kuntratti ta' xogħol illi għandhom eh, perspettiva tajba li jagħtu li zazah ġejjieni. Hemm bżonn ta' paga minima fl-Unjoni Ewropea illi ittik il-kuraċ li tqum fil-ħodu t xogħol għanna bżon ta' kontratti ta' xol kif suppost. Dawn li jiġu għafruti li zazax. Margarita Vestager, nistaw namlu xaħġa ħaġa fuq l-ambjent tan negozju u ma natux risposti għal persuni li qed ifittxu xol xogħol Nistgħu nagħmluhom it-tnejn dawn l-affarijiet għax il pajizi Ewropej ġew flimkien biex jiżguraw li f'kull pajjiż se jkun hemm offerta ta' edukazzjoni, ta' taħriġ jew anki xogħol speċifiku għaliex jekk wieħed ma jkollux xogħol ma jkollux futur u appunt tajjeb illi għanna bżon ta' ekonomija qawwija, rridu ninvestu, rridu nizguraw li l-negozji jkunu jistaw jikbru u nistaw noħol u l-impigi iktar minn miljoni eh, ta' ta', ta, ta impigi f'dawn l-aħħar ħames snin, però ħafna impigi ma jħalsux biżejjed, irridu nipromovu ekonomija biex eh, eh, tippermettina jkollna ħajja deċenti E, għal e, daqstant għanna bżon li kon e, salarju minimu bażiku e, għax e, għanna sistemi differenti u irridu aħna nitolbu l-imsiħba soċjali jgħinuna għax l-Unjoni Ewropea tista' tamil xaħġa, xi fl-imkien ma l istati Membri nistgħu nirsolvu il-problemi. Thank you, Margaret Vestager. Grazzi, Signora Vestager. Franz Timmermans. Tista' uh twieġeb lill-Viċi President tal-Kummissjoni. Mela l-ewwel qed meta nkun fil-Portugal, meta Antonio Costa eh, ħareġ bi pjan biex jisaħħaħ eh, l-ekonomija u joħloq ix-xogħlijiet u l-Kummissjoni għartlu iva bil-qalb kollha. Hemmhekk Manfred Weber qal le l-Portugal nikkastigawh, nikkastigawh. Imma insomma ħanerġa' lura għall mistoqsija dwar iż-żgħażagħ L-ewwel mod konkret, ejja nwessaw l-Erasmus biex jiġbor fih kwalunkwe zazuħi jew zazuħa fl-Ewropa, jekk fl-iskola, post-sekondarja, jekk l-università, qegħdin fejn qegħdin, dik tagħtihom esperjenza u, u tallimhom. it Ittin ħagġa nizguraw illi jkun hemm paga minima li għon minn tal-inqas 60% tal-paga eh, medja. Biex bek neħilsu minn dawn ix-xogħlijiet fejn iżda għom 2 euro u 3 euro. it ħagġa ħaġa, il-programm tal-garanzija taż-żgħażagħ dana għandna nwessaw għax kien ta' suċċess suċċess f'ħafna stati membri. U iżjed minn hekk iridu mbaxxu l-età tal-votazzjoni għal 16-il sena biex bekk iż-żgħażagħ ikollhom leħen akbar fid-deċiżjonijiet li nieħdu fuq livell Ewropew. Grazzi ħafna Franz Timmermans, Sina kelli l-impressjoni li kulħadd qed jaqbel fuq kollox. Iżda is-Sur Manfred Weber iddeċida li juża dritt li jirribatti. Għalhekk nadilu l-kelma 30 sekonda. Naqblu illi x-xogħol huwa importanti għall-Unjoni Ewropea, però nfakarkom li l-responsabilità wkoll hija importanti ħafna u kien propju Moskoviċi fil-ħames din li għaddew membru tal-partit ta' Sir Franz Timmermans eh, li kien responsabli kien propju membru tal-partit ta' Soċjalisti eh, li kien qed imexxi il-Kunsill eh, tal-Ecofin li kien responsabbli mill-passi li jittieħdu fil-qasam tal-politika finanzjarja ġifieri kulħadd irid jieħu r-responsabilità tiegħu u soċjalisti ma jindomx għalfejn jattakkaw l-istess politika tagħhom. Dan ma kellu xejn xaqsam ma dak li għad. Is-sur Moskovici ħares lejn pjanijiet u qal li huma tajbin. Anki John Claude Juncker ħares lejn pjanijiet tal-Portugallu qal iva jistgħu jaħdmu ma' Manfred Weber mill-Parlament Ewropew qal le dina ma nistgħux nippermettuha. Il-Portugal ma nistgħux nagħmluha u dan huwa dak li sġara Il-ġustizzja soċjali hija aħjar l-impigi mxew l qudiem fil-Portugal għaliex eh, eh, abbandonajna l-austerità u dan la jandom jagħmlu il-gvernijiet. Last in line. Grazzi li Sir Timmermans, fl-aħħar issa ħanismaw l-iska kelle. Nemmen illi il-miżuri ta' austerità li ttieħdu fl-Ewropa għamlu ħsara kbira, ħsara anka lin-nies fuq livell personali, ħadnilhom xogħolhom. Ħafna minnhom huma żgħażagħ, imma mhux żgħażagħ biss Apparti minn hekk kienu eh, daqqa ta' ħarta kbira lil weda Ewropea illi aħna lkoll flimkien se u l-ġid. Jiġifieri naħseb illi l-awsterità kienet żball kbir. Ejja ma ninsewx illi jekk żagħżugħ huwa qiegħed ifisser illi l-qudiem ser ikollu wkoll dħul iżjed baxx. Jiġifieri huwa kruċjali li niġġieldu kontra l-qatt u hija eh, kwistjoni tal-Ewropa kollha mhux ta' xi pajjiż partikolari biss. Bekk il-garanzija taż-żgħażagħ għandha tkun vinkolanti kull imkien u għandna nillokaw l-fondi validi u niskuraw ukoll illi konna xarid tajbin għal futur irridu ninvestu fl-ekonomija l-ħadra. Anka l-Komissjoni qaret li din kieku toħloq ħafna ħafna xogħlijiet, mela fejn qed nistennew. Ejja, ma għax ma nibdewx bl-investimenti, investimenti mirati lejn il-transizjoni ekoloġika u soċjali tal-ekonomija tagħna. Grazzi ħafna, Ska Keller. Fil-fatt, Em mistoqsija, jien għandi mistoqsija għas ah, Sur Franz Timmermans taqbel illi um, diversità kbira fil level tal-qat. Um, f'xi pajjiżi il-qat il-ħaq mal-10%, f'pajjiżi oħra it-3% biss. Taqbel miegħi li dan huwa eżempju eċċellenti tal-fatt illi gvernijiet nazzjonali u parlamenti nazzjonali huma jistgħu jsibu soluzzjonijiet aħjar magħmulin apposta għas-swieq tax-xogħol tagħhom aħjar milli mis-soluzzjoni tal-Kummissjoni Ewropea. Inti taqbel miegħi illi jekk aħna napplikaw l-istess raġunament fuq il-fondi strutturali 15 sena illu, il-Repubblika Ċeka ma, ma, ma, ma tkunx timxi tajjeb daqskija daqskemija l-lum. Minajr il-fondi strutturali dan ġara iva, u dina kienet espressjoni ta' solidarjetà Ewropea. Allora ma taqbilx miħaj illi dina hija anki espressjoni ta' solidarjetà u ma tistax tajt illi aħna għanna il-qat eh, eh, bax, pero jiddispjaċina illi fil-nofsinar eh, tal-Europa għandhom qat għoli u jiddispjaċina fuq da. Grazie ħafna Franz Timmermans, Ivana inkoraġġini kom tamlu użu mid-drittakom illi tirribattu u bekk issa nħoloq dibattitu għalek nirringrazzjakom lilkom il-koll. Grazzi anka l-skakele, grazzi tal-tweġibit tagħkom fuq il-migrazzjoni u il-qat fost iż-żgħażagħ. Hawnhekk fuq il-palk qed nagħmlu dibattitu l-antika se jenħarsu lejn is-social media. Thousand. Iva, eluf ta' parteċipanti qed jipparteċipaw fil-fatt qed jużaw il-hashtag Tell Europe li ntużat il fuq minn 7000 darba u ejja naraw daqsxejn kif imorru sal-aħħar tas-serata nittama li l-Finlandiżi jipparteċipaw ukoll għaliex il-bieraħ ma tantx morna tajjeb fil-kuntest tal-kant tal-Eurovision forsi llum imorru aħjar insemmaw daqsxejn iżjed leħinna ħanejtek. Issa rigward l-involviment, ħafna minnkom batulna ir-raġuni għalfejn biħsibhom imorru jivvutaw fl-elezzjonijiet li ġejjin. Ettulna illi qed ser biex tiġildu tibdil klimatiku, biex tejbu l-Unjoni Ewropea biex teliminaw il nazjonalizmu tossiku u biex l-Unjoni Ewropea tibqa' dejja il-komunità online kif qed twieġeb għal dawn l-ewwel suġġetti li qed nittrattaw dal-għodu. L-immigrazzjoni fil-fatt għajmet eh, dibattitu imqan għal ħafna hemm utent partikolari illi mill-Belġu illi jixti eh, illi eh, dawn l-immigranti jiġu offruti post fej istkennu anka ikel. Hemm ukoll interess qawwi ħafna fit-tibdil klimatiku ħafna minnkom battunna ħafna mistoqsijiet fuq dan is-suġġett mill-Ġermanja, pereżempju, irċivejna mistoqsija diretta ħafna. Kandidat il-kandidati jisaqsuhom x'ser jagħmlu biex jiġildu tibdil klimatiku u jiġildu il-kriżi. Nixtiequ nisimgħu iżjed għand il-kandidati allura nerġa' nadilkom il-kelma. Thank you, Anestina. For... Grazie, Anestina, għal transizjoni perfetta. Xista nistaw naddu għal punt li mis, għal argument li mis. Eh, l-ambjent u tibdil klimatiku. Em, eluf ta' zaza Ewropej fit-toroq toro eh, Greta Thunberg eh, nartaġima għal moviment tal-futur kull ġimma jkonna rapport ġdid ċentifiku biex jitlob li l-politiċi bħalkom jaġixxu. Imma sissa eh, il-protezzjoni tal-klima eh, eh, forsi ħatkun u minna ħafna flus l-impigi fil-industrija tal-faham u tal-karozzi nistaw nitilfuq u l-enerġija. Allora l-mistoqsija tagħna hija intkom taħsbu li nistaw aħna nagħmlu dawn is-sakrifiċċji biex inkunu nistaw nipproteġġu l-pjaneta u x'nistgħu nagħmlu iktar jew tam, x'tistgħu tagħmlu inqas forsi tawna proposti konkreti din id-darba. Margit Vestager. Iva, dak huwa riskju imma naħseb li nistaw namlu l-aħjar li nistaw billi nħarsu leħ bħala opportunità lix nistaw noħolqu miljuni ta' xogħlijiet. Per eżempju, eh, nibnu ferroviji ta' veloċità għolja biex naqdu flimkien li bliet tagħna biex niżguraw li nies ikunu jistgħu jiċċirkolaw u jivvjaġġaw dik eh, hija ħaġa speċifika u tista' taħdem. It-tieni ħaġa hemm ħafna affarijiet diġà preparati, diġà għandna l-miri, diġà għandna leġislazzjoni biex nirriformaw l-ekonomija, issa nistgħu nibdew inwettqu. Ħafna mit-teknoloġija li għandna bżonn diġà għandna, Għalhekk nistgħu ninvestu fondi Ewropej u nazzjonali u naturalment nistgħu nagħmlu iżjed riċerka mill qed nagħmlu bħalissa. Memx għalfejn qogħdu nistennew it-teknoloġija, diġa' hemm ħafna affarijiet li nistgħu nagħmlu u l-aqwa ħaġa hija li jekk nagħmlu xi ħaġa sistematika, kulħadd ikun jista' jipparteċipa permezz tal-għażliet personali tiegħu ma nistawx inħallu e, e, e, din il-kwistjoni fidejn kull ċittadin, irridu naħdmu flimkien. Keller. Grazzi ħafna, Signora Vestager. Ska Keller, naf li għalik il-miri klimatiċi u mal-qalbek ħafna. Iżda inti l-esta li anka taċċetta li kunem telf ta' impiegi għal tibdil klimatiku. Iva aħna din il-kwistjoni għal qalbna ħafna. U naħseb il-kol kem aħna għanna namlu dan. Għalix aħna nabbis biss pjaneta waħda d-dispożizzjoni tagħna, ma nistax nqogħdu ngħidu li l-klima stenna ftit issa naraw wara. Le, ma nistax nagħmlu dan. Jiġifieri din hija realtà, però il ħaġa tajba, l-pożittiva hija li nafu x'irridu nagħmlu. U fil-fatt sfortunatament il-progress tajna niksbuħ iżda dawn il-partiti tal-kandidati li qed jiċċirkondawni ħafna drabi ivvutaw kontrihom dawn eh, l-odot għal-progress għalhekk din hija soluzzjoni li għanna namlu. X'namel jien kiku? Jiena kiku niprova nelimina is-sussidji li tanta jagħmlu ħsara lill klima biljuni ta', ew, ta euro illi qed jint tefqu b'mod ħażin, għana nużawhom b'mod tajjeb. Per eżempju favur il-teknoloġija favur il-klima. Dan huwa importanti ħafna. Għalissa dan l-investiment qed jispiċċa fidej ċina. Franz Timmermans bħala l-ewwel viċi president tal-Kummissjoni Enti smajtu il-rapport xentifiku, kull fejn mur, kull fejn nara, għaxar darbit kull jum, kull jum. Nisma dawn il-rapporti. Ska keller għalet fi klim ċari. Is-sur Kue huwa wieħed mill-politiċi importanti fil-Parlament fuq it-tibdil klimatiku fuq l-ambjent. It-tlieta li aħna aħna għamilna ħafna f'dawn l-aħħar ħames snin. Jiena qed nofri lilhom għajnej, naħdmu fl-imkien fil-ħames snin li ġejjin biex il-Kummissjoni żgur it tibdil klimatiku tpoġġiha fuq priorità bħall-aġenda biex inkunu nistgħu noħolqu alleanza minn Sipra sa Macron biex nizguraw li din tkun l-ikbar priorità imma konkretament għaliex aħna ma namlux taxxa fuq il-kerozin aħna qed namlu fuq it-trenijiet fuq il-karozzi mhux fuq l-ajrupjani għaliex ma nix nintroduċu taxxa fuq il-CO2 għal pajjiżi kollha bil-flus li jidħlu nistgħu nerġgħu intuhom lulhom lill-persuni biex huma jkunu jistgħu jkollhom sitwazzjoni sostenibbli għaliex ma nagħmluhx da dan nistgħu nagħmluh hekk aħna naqblu fl-istati stati membri u anki bil lajnuna tal-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna Franz Timmermans. Donnu għawek qed tinbena koalizzjoni. Immissa ħanduru għall-oppożizzjoni nimmaġina. Jan Zaradil, inti x'tagħmel kieku tagħmel iżjed biex nipproteġu l-klima jew inqas? Ara, jina ġej minn dik il-parti tal-Ewropa, l-vant tal-Ewropa, illi sa 30 sena ilu kienet fost l-iżjed imniċsa mhux biss tal-Ewropa ma tad-dinja kollha. Issa, 30 sena wara naqqasna t-nġis tal-arja eh, biżjed minn 400 fil-mija. Iġifiri, hija xi ħaġa liva nistgħu niksbuha imma bil-mod u b'mod sostenibbli u dejjem nintroduċu teknoloġiji ġodda u jina l dan qed insejjaħ b'mod li jkun soċjalment sostenibli u eh, nibdew naqtaw t-nġis ftit ftit. Ejja ma nqodux noħorġu b'ħafna miri eh, li mhux realistiċi. Ejja noħorġu, eh, ejja nżommu ma dawk l-impenni li diġa ħadna, pereżempju l-ftejm ta' Pariġi. Il-Kommissjoni, pereżempju, tista' u għandha tibdel il-mod kif toħroġ is-sussidji taħt il-politika komuni tal-bidja. Dawn iridu jkunu iżjed orjentati lejn l-ambjent, eh, sussidi sussidji iżjed pereżempju lill-bidja organika, etc. U diġa hemm programm tajjeb li diġa tfassal mill-Kummissjoni u ta' dan il-Kummissjoni infaħħara huwa programm li jismu One Hectare. Imbagħad inkompli iżjed tajt. Thank you, Nico, Grazie, issa Nico Kuen. Iva, jiena fil-fatt nixtieq nirringrazzja lil dawk iż-żgħażagħ li għal ħafna ġimgħat issa deċidaw li jinżlu fit-toroq u jipprotestaw għaliex derilhom li mhux qed jagħtuhom widen u fil-fatt dan hu l-każ. Il-politiċi mhux qed jisimgħuhom ma tiħdux miżuri konkreti. Mhux qed nattakkaw lil kumpaniji l-kbar li jniġsu 70% tal-tniġis huwa kkawżat propju minnhom fuq livell globali. Mhux qed namlu xejn fil-konfront tagħhom, iżda qed nattakkaw li ċittadini żgħir billi nimponulhom iżjed taxxi. Palma mill Macron fi Franza, jeżistu ħafna proġetti Galileo, Airbus, għaliex ma nsibux soluzzjoni pubblika biex nindirizzaw din il-problema? Kellna 3 biljoni biex nsalvaw, 3 biljon euro biex insalvaw il-banek u m'għandniex eh, flus għal din il-problema. Is-Sur Franz Timmermans, l-evażjoni ta' taxxa tlaħaq l-800 miljun euro. Manfred Weber, inti tkun kieku iktar ambizjuż fuq il-protezzjoni tal-klima bħala bħala President tal komissjoni Aħna rridu sal-2050 naslu għall-Europa neutrali mill-punto di vista tal-karbonio. Dan rridu namlu fil-futur. L-IPP hija impenjata għal din il-mira, pero kif nistaw niksbuħ dan rridu ndiskutu għax ma nistawx nipermettu illi l-foqor, il-foqra se, se, se jkunu dak li se jitilfu. Eħna eh, eh, għanna ħafna eh, problemi u dimna u irridu namluha b'mod din il-mira billi kulħadd jaqbel. E, u kien komissarju tal-IPP, Arias Xkanjete illi e propona il-miri tal-tibdil klimatiku. Timmermans, we want to challenge? Għazza ħafna, għanna eh, il-Franz Timmermans laħi ribatti. Iva, E, kien hemm NGO li analizzat il-votazzjoni fil-Parlament fl aħħar ħames snin u sejħu lill-Parlament dinosauri da mux għed najdu jena għalli tu din l-NGO. It-tini ħagġa, jena verament għajjajt nisma din l skuza li ħad taħdem kontra l-pensjonanti u dawk daqxin jizet batuti. Tafxa jaħdem kontrina jekk ma namlu xejn. Jek ma namlu xejn, idħlu fi krizi klimatika enormi. Jekk ma namlu xejn, dawk laħibatu ma l-foqra. Dawk mandom imkien iżjed fej morru biex jevitaw il-krizi. Hemm bżonn naġixxu iżjed maħan ħanistennew, iżjed ħatiswina oli u iżjed ħajbatu il-foqra. Again from Manfred Weber Iva, mill- klim sabiħ ta' Franz Timmermans għal azzjoniet konkreti, għanna bżon azzjoniet konkreti. Infakarkom illi il-sistema tal-emissjonijiet tal-kummerċ dik nistaw nestendua għas settur tal-avjazzjoni u kol, jew naraw kif nistaw natu spinta l-innovazzjoni. Jiena inġinier ambientali dik il-professjoni tiegħi, għalek nemmen illi għanna bżon nirrikorru l innovazzjoni din il-masma tiegħi, hemm bżon illi ninvestu ninvestu f'teknoloġiji li kapaċi jsolvu il-problemi. Dan huwa dak li għandna nagħmlu. Grazzi ħafna eh, fuq dan is sujġet jista rridu nagħlqu. Issa l ewel iska Keller. Naħseb li għandna differenzi kbar fuq il-kwistjoni tal-klima. Aħna rridu verament nagħmlu ħaġa konkreta fuq il-klima. Allora, il-mistoqsija tiegħi għal Weber di, jekk inti għatti li l-ITS hija importanti, għaliex il-grupp ta'kom votaw kontra r-riforma tal-ITS biex taħdem sow? Aħna sa qed nagħtu ċertifikati eh, li nistaw anki inbidlhom dawn iċ-ċertifikati u, u, u ma jħalsux għalihom. Għaliex eh, għalix inti ma votajt kontra li kunem miri iktar ambizjużi. Dina miex verament konkreta bħala azzjoni tal-klima. E iva, Manfred Bever fil-qosor ħafna eh, għal dok li mhux familjari li TS hija l-iskema għat partit tal-emissjonijiet. Iva, fil-fatt il-partit tiegħi qed jipprova eh, jaqat il kulħadd nistgħu nkunu ambizzjużi bħal mumma l-ħodor, nistgħu nihdu azzjoni b'saħħitha fuq il-klima, jina fil-fatt iltqajt anka mal-trade unions eh, li huma anka soċjalisti Eh, dan għalu li jekk intom timplementaw il-miri tal-partit tal-ħodor, mela il jittana jintilfu kolla. Irridu nkunu sostenibli, il-sostenibilta tfisser li eh, kunem ambizjoni ekoloġika imma fl-istess ħin stabilta ekonomika kif ukoll stabilta fil-qasam teknoloġiku. L-affarijiet irridu naqduhom mhux nifirduhom. Iva, fil-fat, Margaret Vestager xti tisfidak Iva, Sur Weber, inti qed eh, tinsisti illi il-kollega tiegħi Miguel huwa tal-PPE. Huwa ma miex biċċa xogħol eċċellenti, però għaliex huwa tal-PPE, huwa għamel biċċa xogħol eċċellenti għaliex huwa parti mill-Kummissjoni. Aħna bħala Kummissjoni ħdimna flimkien bħala kulleġġ. Di miex kwistjoni ta' xi ta' partiti politiċi, le il tibdil klimatiku għandu jkun priorità lina l-kol. Barra minn hekk, it-tieni punt, diġà għandna ħafna qodod tad dispożizzjoni tagħna għaliex ma naqbdux nużawhom, flok ma għodu nistennew. Margarete, jina minn hekk bdejt meta qatt eja ma noħolqux diviżjoni firda għaliex aħna kolla qegħdin naħdmu fuq l-istess naħa. Eh, fil-grupp liberali wkoll hemm ħafna nies li għandhom l-istess Eh, tħassib fuq l-implementazzjoni fl-2050 irrid ikonna industrija neutrali bil-karbonju. U jiena impenjat, però ma nix innikastiga l foqra. Eh, eh, irridu nħarsu lejn il-passi li jmiss biex nkunu iktar qawwijin. Still, one more challenge. Grazzi ħafna Manfred Weber, fadlinna persuna oħra li tixtieq tirribatti, Niko Kwe. Jiena naħseb li ma nafx, ma nistax, ma niflaħx nifla eh, nisma dan it-tip ta' diskors, intom eh, eh, kienem ċertu fabriki li jenal u l-unionists ħarġu b'tip ta' metalli ġodda illi huma iżjed jagħmlu inqas ħsara lill-ambjent u per eżempju ma metalli li memx għalfejn jinħaslu, immaġinaw kieku kem nifrankaw deterġent biex naħslu l-metall. Imma le, minn flok, Eh, minn flok smajtu suġġerimenti ta' trade unions, sempliciment għalqana dawn il-fabriki u permettajna li nimportaw il-metall minn bnadi oħra tad dinja Nishtiq nikkommenta b'tal motu maniera li mm, tindunaw li l eh, ċittadini tal-Unjoni Ewropea huma ambizzjużi Però rridu nikkonvinċu lil kulħadd għaliex aħna waħedna biss ma nistgħux insolvu l-problema tal-klima. Rridu nagħmlu din il-biċċa xogħol il flimkien. L-Unjoni Ewropea trid tkun ambizzjuża fuq il-palk dinji biex eh, tinvolvi lil kulħadd eh, f'din il-ġlieda kontra t-tibdil klimatiku. Dan huwa dak li nipprova li nixtieq nipprova nagħmel. Grazzi għal mistoqsijiet, issa ngħaddu għal punt li miss u il-punt li jmiss forsi u wieħed iktar tekniku e, imma ħaġa illi mux kulħadd u e, jaqbel maħħa. Il-kwestjoni e, tal-inġustizja il multinazjonali bħal Apple, Google u Nike edin iħalsu eh, taxxi baxxi ħafna eh, ħafna drabin qas mill-5% waqt illi ċittadini jħalsu l-20 jew anki l-40%. Il-mistoqsija tagħna hija din. Li huma l-pajjiżi fl-opinjoni tiegħek huma tax havens l-Unjoni Ewropea u kif nistgħu nbidlu l-imġiba tagħhom biex niżguraw li Amazon tħallas l-istess taxxi li iħalsu anki il-negozji. Eh, Vestager, jiena dina ħatta Eh, iġilitta minnaħa tiegħi, inti verament ġenerus eh, meta tajt illi ħalsu 5%, ħafna minnhom ħalsu anki zero. Hemm fil-fatt ħafna xisir hawnhekk. Aħna rajna fl-istati membri ibidlu it-taxxa fl-Irlanda, fl-Olanda, f'Malta, f'Ċipru, għaliex iħarsu lejn il-leġizlazzjoni għax titbiddel. Imma għandna bżonn ta' taxxa digitali għax ħafna f'dawn il-kumpaniji qegħdin jaħarbu u fil-fatt eh, ħafna kumpaniji iva iħallsu t-taxxi tagħhom u mhux ħaġa ġusta u t-tieni rridu aħna Eh, namlu livell minimu għax eh, għal-kumpanija, għax inkella kullħat si prova jħallas sinqas u rriti kolna eh, namlu namlu uħdan fejn hemm taxxi fejn il taxxa tkun ġusta. Allora il pajiz li semmejt inti huma tax havens, tax havens huma postijiet fejn kulħadd iħallas it-taxxa tiegħu. Dan huwa verament tax haven. Għazza ħafna, Sinjor Vestager. Skakele, inti ottimista daqs is-Sinjora Vestage, taħseb li ġeja bidla? Iva, verament nittama li ġtak li għanna palissa verament skandlu. Inti eh, semmejt kif kumpaniji kbar eh, taħalsu ftit taxxi ġifiri li ziet senjuri fis soċjetajiet tagħna qegħdin jaħarbu mill-responsabiltajiet tagħhom. U dak qed ifisser li ħafna kontribwenti qed ikollhom ħalsu iżjed biex nibnu l-iskejjel, insewu l-isptarijiet u biex ikollna sistema tajba tas-saħħa u tal-edukazzjoni. U għalhekk huwa verament essenzjali li jkollna ġustizzja fiskali, dik hija parti minn ġustizzja soċjali. Għalhekk hemm bżonn iva taxxa għal kumpaniji diġitali l-kbar illi faċilment jistgħu jaħarbu minna taxxa u hemm bżonn ukoll rata ta' taxxa minima għal kumpaniji. Però għandna bżonn ukoll trasparenza u dan għandu japplika għal kull kumpanija. U f'dan il-qasam diġà ppruvajna noħorġu b'xi regoli biex ikun hemm iżjed trasparenza biex il-kumpanija tkun ċara dwar kemm qed ħaddem nies fit-tali pajjiż jew fl-ieħor. Din huwa eh, però eh, ejja ma ninsewx li l-liberali pereżempju ivvutaw favur eżenzjoni għat trasparenza. Ma naħsibx għandu jkun hemm eżenzjoni, trasparenza għandha tapplika għal kulħadd. Grazie ħafna ska Keller issa Franz Timmermans. Pajjiżek stess diġà semma. Pajjiżek huwa Haven din il nanaraw ġejja. U kien wasal il-waqt li nbidlu l-affarijiet. Naqbel 100% ma' Margrethe illi għanna bżon livell minimu ta' taxxa tal-kumpaniji. Jiena nipproponi minn tal-inqas 18% ta' taxxa tal-kumpaniji. Mbagħad il-kumpaniji jistgħu jiddeċidu li jollu din it-taxxa però mhux li baxxu għażjed minn 18%. Wasalna fir-raba rivoluzzjoni industrijali. Sibna u nafu b'kumpaniji li sabu mod kif ma jħallsux taxxa. Għalhekk irridu insaqsu Amazon, meta ser tħallsu t-taxxi tagħkom? I would like to ask you. Grazzi ħafna. Jekk inti tipproponi 18% ta' eh, ta' taxxa għal kumpaniji kif se kif se kif se tikkonvinċi lill-Irlanda eh, Eh, fil-fat miex problema. Hemm ħafna warehouses fejn m'hemm ftit nies jaħdmu. Jien naħseb illi din hija ħaġa illi n-nies iridu jsegwa il-pajjiżi li jsegwa din hija kwestjoni ta' solidarjetà. Grazzi Franz Timmermans. Jan Sara Dil, inti x'taħseb fuq it-trasparenza. L-ewwel nett jiena nixtieq ngħid illi se jkun hemm differenzi fondamentali bejnietna għax jiena inħoss illi l-istati għandhom id-dritt illi jintaxxaw u l-Unjoni Ewropea mhijiex stat. Forsi hawn xi ħadd li jixtieq li jkun stat l-Unjoni Ewropea f'dan il-każ. Allura qegħdin jitolbu għat-taxxi Ewropej u jiena le jiena nemmen illi l-evażjoni ta' taxxa għandha tkun projbita eh, u hemm passi importanti li saru hemm il- Eh, l-iskambju ta' informazzjoni eh, għal kumpaniji kollha li għandhom eh, fatturati ikbar minn 750 miljun. U hemm anki kumpaniji li għandhom jiġu taxxati fuq livell nazzjonali, m'għandhomx jiġu taxxati fuq livell Ewropew. U E jiena nixtieq anki illi signora Vestager sa għamlet biċċa xogħol eċċellenti biex isib l-istess kondizzjonijiet għal kulħadd li jkollna ambjent kompetittiv għal negozji Ewropej. Grazzi. Eh, Grazzi Jan Zaradil. Niko Kwe. Inti taqbel illi tassazzjoni eh, m'għandix tindaħal fiha l-Ewropa? Laqas xejn. Naħseb illi għanna nirrikonoxxu li fl-Ewropa għandna oqsma sħaħ fejn ħlisna mis servizzi pubbliċi, eh, l-isptarijiet, l-iskejje, l-trasport pubbliku. Dan huwa servizzi fundamentali illi warrabnihom. Però huma servizzi illi għandhom jeżistu biex inkunu nistgħu nonfqu il-flus tat-taxxa fuqhom. Anka l-armonizzazzjoni fuq il-livell eh, Ewropew u għanna neħilsu kol mill-tag stamping, affarijiet illum illi l-om għaddejjin snin. Dawn huma pjanijiet illi l-om għammekka l-ħafna snin ma qatt ma twet u għalek għanna naddu mill-paroli għall-azzjoni. t eh, eh, tax frodi f'taxxa ta' 850 biljun euro, maġinaw kieku kemm nibnu skejjel u kemm insewu sptarijiet b'dan kollu irrid ikollna għalmenu e, id-deċenza li narfuh dan il-fatt hemm pereżempju l-informaturi il-whistleblowers illi huma importanti ħafna biex jikxfu ċertu każijiet speċifiċi u rridu nipproteġuhom. Alfred Weber issa. Jina fil-fatt kont membru tal-Parlament Ewropew meta il-Kummissjoni Ewropea inti Margreta u Jean-Claude Juncker e, deċidejtu illi e, rriti ikun hemm tibdil għanna bżon ta' tibdil fis-sens illi kulħadd irid iħallas dak li għandu bżonn iħallas. Aħna naqblu, naqblu li għandna bżonn ta' taxxa eh, digitali, jien nixtieq nuża rikavat ta' din it-taxxa diġitali għal għanijiet eh, mixtieqa. Jiġifieri dan qed naqblu fuqu, però rridu nifmu eżattament kif ser nagħmlu dan. Hemm bżonn li nbidlu ċerta oqsma ta' taxxa fejn il-maġġoranza tiddeċidi. Aħna tassew nemnu f'din l-idea illi kollna approċ komuni fl-Unjoni Ewropea. Jina naqbel eh, ma l-idea illi fċerta oqsma, per eżempju, fis-settur ta' taxxa diġitali kollna approċ komuni. Grazie Manfred Weber. fil-fat eh, eh, grazzi tal-mistoqsijiet tal ta'kom eh, kienu l-ambjent u taxxa kienu pjuttost kwistjonijiet jaħarqu. Anastina, kif nisejra online? Eva, entkom fuq online kienem ħafna traffiku għaddej, grazzi l-ċittadini biex natikom sens tax għeddi għajdu il- il-poplu online nixtieq norikom dan il-word cloud. Il-klima u eh, eh, green, il-ħod l-aħdar, eh, huma eh, l-iktar kliem importanti. Ħafna minnkom u kollu ma interessati illi jisiru jafu l-kandidati u kun jafu iktar fuq il-kommissjoni u fuq l-elezzjonijiet illi se jseħħu mit-23 sa 26 ta' Mejju u anki suġġett popolari ieħor li sibna hija l-ugwaljanza bejn il-sessi. Dan din il-persuna tixtieq tkun taf kif il-persuni se jirsolvu l-problema ta' differenza fil-paga bejn l-irġiel u nisa U mbagħad hemm anki movimenti euroxettiċi f'ħafna pajjiżi u xieħut minnkom esprimejtu u kol xie noqas ta' fiduċa lejn l-Unjoni Ewropea. Dinija tweet mill-Germania, pero eh, dina eh, tweet forsi tati idea ta' xjaħsbu n-nis fuq eh, din il-problema. U ma jaħsbu illi l-Unjoni Ewropea illi l-Unjoni Ewropea miex spiegata bizzejiet e, e, fuq dak li tagħmel l-Unjoni Ewropea u x'inhi xini. E, komplu e, ibatu e, l-mistoqsijiet tagħkom u l-kommenti tagħkom u użaw e, Tell Europe. Inkomplu bid-dibattitu issa fuq il-palk. Thank you very much, Anastina. Grazie ħafna, Anastina. Naddu issa għal mistoqsijiet dwar il-politiki esterni tagħna. L-Unjoni Ewropea f'dinja dominata mill-Istati Uniti u ċ-Ċina. Dejjem u dejjem iżjed ta' spess l-Unjoni Ewropea issipruha tara dara mal-ħajt qudiem dawn is-setat, jekk hux fuq il-ftehim dwar l-Iran, Nord Stream 2 jew inkella jekk hux fuq il-kummerċ ħieles. Mizmin għal żmien il-President tal-Istati Uniti Donald Trump għeddet illi jimponi tariffi fuq il-karozzi Ewropej. Dan huwa suġġett wiesa ħafna ma nixtieq nkunu nafu daqsxejn x'taħsbu. Il-mistoqsija tagħna lilkom bħala kandidati għall presidenza tal-Kommissjoni huma dawn sabiex jintlaħaq ftejm ma' Trump li aktarx eh, ser ikun xogħolkom bħala President tal kummissjoni u sabiex nevitaw il-ħsara lill ekonomija Ewropea intom lesti li tiftħu is-swi Ewropej għal prodotti, ehm, prodotti tal-agrikoltura mill-Amerika fostom prodotti ġenetikament modifikati e kif ixtieq Trump ħaribdew minn skakele. Le, però eh, naħseb li rridu morru oltre u nikkonsidraw daqsxejn xi rwol irid ikollha l-Unjoni Ewropea fid-dinja u naħseb li jista' jkollna rwol importanti irridu niddeċidu fuq pożizzjoni u ninaqdu madwara. Jiena fil-femma tiegħi l-Ewropa għandha tkun forza ta' paċi u drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja. Dik hija xi ħaġa fejn aħna nistgħu verament nibatu messaġġ qawwi u diġà qed nagħmlu, ħana diġà eh, li żjed li nagħtu fondi għal drittijiet tal-bniedem. Imma mhux biżejjed aħna parti minn hekk minnaħal l-oħra, edin kultant anka nibatu armi lil dittaturi li mbagħad jużawhom biex eh, iżommu l-poplu tagħhom taħt kontroll. Eh, taħt kontrol. Għalhekk irridu eh, nevitaw namlu dawn affarijiet paradossali, irridu nkunu koerenti, irridu naraw li nħarsu dejjem id-drittijiet tal-bniedem kullimkien u dejjem. How to be poor in front of United States? Tajab, Franz Timmermans issa. X'namlu issa li ninsabu f'nofs bejn eh, Stati Uniti u ċ-Ċina? Iva, jekk aħna nkunu ħbib kbar ta' Vladimir Putin, mbagħad induru lej Donald Trump illi jixtieq eh, xejjen u jkisser lill-Unjoni Ewropea, kif nistgħu noħolqu unità? U importanti li nifmu x'qed nirriskjaw bħala Unjoni Ewropea il-Stati Uniti tal-Amerika jixtiequ li l-Unjoni Ewropea tkun dajfa u frammentata, iżda aħna m'għandniex nagħmlu dan għandna bżonn ta' unità ta' għaqda. Aħna nasbu illi dawn il-persuni kollha bħal Farage u Salvini, dawn kollha mhux qed jaħdmu għall-interess taċ ċittadini tagħna tal-Unjoni Ewropea. Rridu nuru jitibsa ħafna ma' Putin għaliex jekk le aħna ser nkunu pupi li nisfnu skont il-mużika tagħhom. Grazzi. Manfred Weber, nistaw najdu dejjem le lil Trump? Le, l-Amerikani għadhom ħbib tagħna, il-poplu Amerikanu ma tagħna, għanna ħafna valuri komuni, il-libertà tal-istampa, il-ġudikatura indipendenti u d-demokrazija, għanna ħafna affarijiet komuni. Għalek jiena ma naħsibx li għanna neġildu kontra l-Amerikani. Imma dak li qed jiġri eh, fil-White House miex il-politika tagħna. Jiena nishtiq najt li l-President tal-Amerika għaj namlu uh, eh, nitkelmu namlu negozjat fuq il-kummerċ imma biss jekk aħna nkunu imsieħba jekk jobbligana allora aħna rridu najduru le eh, aħna rridu nkunu għawijin u fl-istess ħin għanna bżonn ta' mekanizmu ta' diskussjoni Hawnhekk e, għanna għandna e, idea tal-vot unanimi fil-Kunsil dan ma nistawx aħna naċċettaw irridu għalhekk nideċidu għal proċess ta', ta deċiżjoni ta' maġġoranza. Irridu nuru kemm hija qawwija l europa e, fil fid-dinja, fil-globali. Grazzi ħafna l sur Weber. Niko Kwe, inti x'taħseb dwar ir-relazzjoni mal-Istati Uniti u Ċina? jina naħseb illi il ftejmijiet ta' komerċiles ħafna drabi ikomplu jdajfu l-Europa għalix l-imsieħba tagħna ma jsegwux l-istess standards ekonomiċi u ambientali nisegwu aħna u dik hija ħasra. Irridu niżguraw illi il-livelli ta' fl-Ewropa jkunu rispettati il-ftejmijiet ta' komerċiles iridu jkunu ġusti, imma qegħdin impoġġuhom fidejn ġustizzja privata li mbagħad eh, l-istati membri jispiċċaw vittma tagħhom biex natikom eżempju il- kwistjoni tal-paga minima. Kwistjoni tal-paga minima bħalma ġara fil każ ta' eh, l-Eġittu dawn huma eh, affarijiet li jaffetwaw il-paga minima u jispiċċaw jaffetwaw ħafna lin-nies. Grazzi. Zaradil, would you talk about Is-sur Zaradil issa, inti x'taħseb partikolarment fuq il-prodotti agrikoli? Tiddiskuti fuqhom? Iva l-ewwel irid ngħid li għalina għal Ewropa il-kummerċ hija il-magna ta' tkabbir ekonomiku. Naħseb li aħna għandna ninnegozjaw mal-Istati Uniti għaliex il-ftehim transatlantiku Irrispettivament minn hu l-President tal-Istati Uniti hija opportunità importanti ħafna għalina. Iżda mhux dan l-unika suq. Jiena bħala Viċi President tal-Kumitat tal-Parlament Ewropew għal kummerċ kont kuntent ħafna li kont parti mill-riżultat l proċess li wassal għal ftejm li kopri 30% tal-kummerċ li fih eh, tad dinja fil-fatt li hija involuta sa fih anke l-Unjoni Ewropea irridu nkunu min ta' qoddimnet eh, għal eh, kummerċ ħeles u rridu namlu f'temit anka mal l-Azja u l-pajjiżi Azjatiċi. Grazzi, Sur Zara Dil Magret Vestager, inti kont komissarju tal-kompetizzjoni. U, u inti kellek eh, negozjati ma' dawn il-pajjiżi. X'tagħmel inti kieku? Iktar lok għal kummerċ kif għalu l-kollegi dan huwa l-ikbar blok kommerċali fid-dinja. Aħna għandna 80 pajjiż bħala eh, ħbiberija uh, eh, kommerċali. Forsi jekk natu aċċess għas swieq tagħna, għandna jkollna aħna wkoll aċċess lej is-swieq tagħhom. U jekk aħna rid ikollna kompetizzjoni ġusta fl-Europa, allora rridu anki neġildu kontra dawk il pajiz li mandomx kompetizzjoni ġusta u rridu nafsu iktar mill-li għamilna sissa. Enti tajd li li mannix nikomplina, eh, mannix nikomplina nitkellem? Eh, iva, eh, dak huwa veru. Tista' tkompli, grazie. Il-punt huwa illi aħna irtirajna biex il-kunċetta ta' kummerċ ħieres għanna bżon ta' kummerċ eh, bazat fuq il-valur. Eh, u importanti eh, id-drittijiet tal-bnidem kif jiġu trattati l-animali u għalek il-ftejn mal-ġappun u mal-Kanada fuq il-kommerċ u ma tajbin, għax nistaw nużaw il-kommerċ li joħloq ħafna ħafna impigi. Grazzi l-Margaret Festage għanna l Niko kue li jixtieq jirbatti, però ma nafux il min ħatamel il-mistoqsija. L-Sir Timmermans jek joġobkom. Sir Timmermans bħala Viċi President tal-Kummissjoni naf li fil-familja politika tiegħu għalmenu fil-Wallonja kienem eh, ħafna eh, oġġezzjoni kontra it-trattat tas seta Għadna mhux qed nifmu kif jista' jkun li jekk inti għandek viżjonijiet differenti għal futur permezz ta' dan it-trattat tista' tajt illi jista' jkun hemm negozjati lil lin mill-istati membri nfushom f'xorta ta' forum Ewropew ekstraġudizzjarju. Aħna maħniċ demokratikament saħħitna bizzejiet bil-dan nid-dibattuħ mal-ċittadini Ewropej. Għanwiġbek minnu fieħ aħna naħsbu illi aħna nistaw ninfluenzaw tassew ħafna li trattat, it titkellem fuq l-arbitraċ per eżempju, pero issa dan huwa ħafna iżjed eh, reali u qed jiġi konfrontat anka mill-Qorti Ewropea tal-Lussemburgu, jiġifieri eh, da kollu li li għamil nissa u ħafna iżjed pubbliku, pero għadna ma wasalniex. Nistaw nejdu pero li il-ftemiet tal-kummerċ huma parti mid-dibattitu politiku diġà dan pass il qudiem Manfred Weber, inti tixtieq tuża id-dritt ta' ribattor ma min tixtieq titkellem. Jien nixtieq nirrifletta fuq il-kwistjoni tal-kummerċ għax illum hemm 36 miljun impik li jiddependu fil-kummerċ fl-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea il-forza tagħha bbażata fuq il-kummerċ ma nistax nifhem kif il-partiti ta' xelluk il-ħodor u anki il-soċjalisti ma jridux jużaw il- qed jgħidu il-kummerċ Eh, eh, mandiċ nużaw. Eh, jiena kieku niproponi biex meta jkollna ftehim ma' pajjiż iridu jkollna kondizzjoni biex jabolixxu il-xogħol ta' tfal. Niko Kuwet tista' twieġeb. Iva, l-darboħra, il-klims biħafna man bat Fil-prattika, l-standards ambientali u soċjali sejrin bil-kontra. Minħabba f'dawn il-ftejmijiet ta' kummerċ ħieles, aħna m'għandniex il-sistema mannix l-aġenziji li jistaw jiskuraw li kunem kondizjoni tajxin tajbin għall-Ewropej kolla. Għalix inti eh, titżon f'moħħok ukoll li hemm ċertu eh, konsum fiħdan l-Ewropa, konsum eh, lokali. U dan huwa konsiderevoli u hemm eh, ħafna nies li qed Ewropej li jaħdmu fl-Ewropa, però dawn il-ftejmit kummerċjali internazzjonali qegħdin joqtlu ħafna negozji Ewropej. Ska Keller, Iva, jiena ġejt mitluba nirribatti u se nirribatti. Jina naħseb illi dawn huma odot dawn il u huma mod kif naslu għal għan, iżda mumiex lan infusom, irridu naraw għax qed waslu daw il-ftehmiet, jekk nilliberalizzaw is-servizzi kollha, dan ma jkunx taġġit uh, għall-Unjoni Ewropea ma jkunx tajjeb kif aħna jkollna sistema ehm, taġi tal-Unjoni Ewropea għalhekk il-ftehimiet iridu nifmu għalli maqan qed niżviluppawhom. Grazzi. Eh, eh, lil min trid eh, tagħmel ribattitu għasur Weber għax huwa qal illi huwa jappoġġa il- QMV il-vot ta' maġoranza kwalifikata għal politika barranija, imma jena nħossi li l-politika barranija hija mmexxija mill-interessi nazzjonali u qed naraw, per eżempju, fil-Libja l-Italja eh, edha tappoġġa l-ġeneral Haftar waqt li l-Franċa hemm pajjiż li qed jappoġġa il-gvern leġittimu fi Tripoli waqt li l-gvern liħor qed jappoġġa e, e, e, l-oppożizzjoni. Kif nistgħu aħna namlu mod illi l-Unjoni Ewropea jkollha politika waħda barranija? Il-kwestjoni miex kif nistgħu namlu ġestjoni. Il-kwestjoni hija jekk neċessarju aħna qed narawx qed jiġri fil-Libja, aħna qed naraw l-iżvilupp fil-Venezuela, kien hemm bżonn ta' erba' ġimgħat biex inkunu nistgħu ikollna oppożizzjoni għal eh, għal reġim ta' Maduro, imħabba fċerti kollegi. U dina miex il-ħolma tijaj għall europa Aħna l europa għanda t-defendi il demokrazija l-istat ta' dritt, il-libertà, tal-valuri u dana huwa possibli biss jekk ikonna proċesta ta' vot ta' maġġoranza. Another... Grazie ħafna l-Manfred Weber għanna eh, l-Maget Festegger li kolħat il ribatti Mela, l-mini l-mistoqsija tijak. Għani diskut il-kommerċ maska. Mela, naħseb li hemm ukoll dimensjoni ta' tibdil fil-klima, per eżempju, hemm kumpanija mill-Slovenja famuża ħafna eh, għaliex tiżviluppa l-electrical plates. Għanna kumpaniji li eh, jaħdmu fuq il-pompi jew t turbini tar-riħ u hemm mod kif naħdmu fuq dawn ir rizorsi dawn huma kollha affarijiet illi nistgħu nesportaw, ma nistgħux nesportawhom mingħajr kommerċ għalhekk il-kummerċ huwa għodda. U jgħin ukoll biex naqdu iżjed lid-dinja u biex insibu l-aħjar soluzzjonijiet possibbli Dana diġà nafuh. Iva naqbel u ma rridux nwaqfu l-kummerċ, però l-kummerċ irid iqis anke pereżempju d-dimensjoni tal-klima. Fil-FTAs imkien ma nqisu pereżempju l-emissjonijiet tad diossidu tal-karbonju, il-ftehim klimatiku ta' Pariġi ma jissemma mkien, anke drittijiet tal-bniedem, inżiduhom biex inżiduhom, iżda ma jikkonsidra ma jiġux ikkonsidrati kif suppost. Għalhekk, fil-ftehmit kollha tagħna rridu inżommu f'moħħna l-ftehim klimatiku ta' Pariġi. Qed nippruvaw nisqu biex nagħmlu dan għaliex il-ftejim eh, ta' Pariġi u l-miri klimatiċi ta' huma importanti ħafna. Thank you. So I, I think you... Grazzi. Nirringrazzjakom kolla eh, eh, għal ribatti Ningrazzjakom kollha għal risposti. Issa l-aħħar suġġett huwa is-sentiment dejjem qed jikber ta' ħafna persuni li l-Unjoni Ewropea ma taħdimx iktar. E, Fir-Renju Unit iridu jitilqu mill-Unjoni, fl-Ungerija għandna Viktor Orban li jilbaħ l-elezzjonijiet Eh, bi slogan Stop Brussels, fl-Italja hemm Matteo Salvini fl-istess argumenti, il-valuri Ewropej eh, qed jiġu minaċċati u diġà hemm proċeduri eh, ta' stat ta' dritt kontra l-Polonja u l-Ungerija u għatem miktar xjasal u anki il-parteċipazzjoni fl-elezzjoni dejjem tinżel. Il-mistoqsija di kif tistaw tispiegaw din iż-żida ta' euroxettiċibni u x'inhija responsabilità tagħkom fi għadi? Il-problema hija dejjem ikbar, hija l-problema ta' nazjonalist ta' nazjonalizmu illi qiegħda teqret l-Unjoni Ewropea u ma tarafx laqas id-drittijiet tal bniedem Din hija l-problema li għandna fl-Ewropa. Hemm ħafna affarijiet xi jsiru, x'nistgħu nagħmlu fl-Ewropa. Waħda hija li m'għandhomx wis spazju għaliex miex natura tagħhom li dejjem għandhom jikbru iktar dawn eh, sentimenti. Aħna bħala Ewropej eh, nieħdu parti fid-deċiżjoni kemm intuhom spazju anki fil-elezzjonijiet Ewropew, anki bħala partiti irridu nieħdu deċiżjoni aħna qed nikkooperaw ma' dawn il- Eh, forsi fl-IPP għanna din situazzjoni fl austria per eżempju, eh, unbat għanna l-kwestjoni ta' Orban li għadha ma eh, solvuta hija problema jekk għandix inżommu distanza tagħna jekk aħna rridux nibnu kollox fuq il-valuri Ewropej u drittijiet tal-bniedem. Timmermans. Grazzi Ska Keller. Franz Timmermans. Inti, salim appunt tieħu responsabilta' jekk hix il-politika jew inkella il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni attwali. Ejja konu ċari, dawk li kienu jivvutaw għal-partit tiegħi u l-partiti l-oħrajn hawnhekk, issa qegħdin jivvutaw għal-partiti kultant estremisti u dak huwa tort tagħna. Aħna ma ma nix nikkonvinċuhom biex jibqgħu jivvutawna, issa saru jemnu lil dawn il-partiti. Immissa, qed jibqgħu b'xi berim nieħer, eh, araw daqsxejn xġara fil-każ tal-Brexit u Renju Unit illum, ir-Renju Unit donna qed tara l-Game of Thrones fuq l-steroids. U dan minħabba il-politika ta' firda illi qed nisimgħu minnaħa tagħhom. U għalhekk għandna proposti għal-ċittadini Ewropej illi ser jerġgħu qarbuhom lejn il-proġett Ewropew, se jerġgħu għarbuhom eh, lejn il-partiti kollha hekk madwar il-mejda, partiti li għandhom proposti kostruttivi. Dak l-unika mod kif nistgħu nipproċedu għandna soluzzjonijiet, kulħadd jitkellem fuq is-soluzzjonijiet tiegħu, imma kollha kemm aħna naqblu illi rridu nħolqu ċertu qaqda Ewropea biex insolvu l-problemi illi ser ikollna qudiemna fil-ġejjieni. Grazzi ħafna, issa Niko Kue. l-Unjoni Ewropea teżisti, iżda qed tiżarma u hemm riskju illi tkompli tiżarma. Aħna rajna politiki ta' austerità li waslu għal violenza kbira li ġiet użata kontra l-pajjiżi tan nofsinhar. Jiġifieri tiskantawx jekk il-persuni eh, iduru lejn l-estremisti, biżet tarawx qed jiġri bil-faxxisti fl-Italja, l-Ungerija u pajjiżi oħra, jew ser tkun sottomess għal liġi tas-suq jew inkella tiddeċidi illi servi liċ ċittadini Aħna għandna naqdu liċ ċittadini tagħna, għandna nieħdu ħsiebhom. Iżda x'għamilna minn flok? Zidnilhom l-età pensjonabbli, naqqasnielhom aċċess ta' servizzi eh, ta' kura tas-saħħa. Hemm sens ta' ħsara illi aħna qed nikkawżawlhom. Fidejkom, intom tistgħu tbidlu l-affarijiet. Left rebuttal cards are with Skycam. Issa għandna żewġ karti ta', ta ribat biex jirribattu minnaħa ta' Ska Keller u anki minn Manfred Weber. Il-partit tiegħi, id ċi Kristjani huma il-partit fondaturi, aħna qed naraw li però hemm iktar egoizmu u dak li rridu namlu fis-26 ta' Mejju ta' din is-sena rridu insibu soluzzjoni rridu niddefenduha l-Ewropa m'hemmx dubju. Hemm żewġ elementi li ma' importanti. Wieħed huwa illi aħna rridu nivutaw biex l-Europa tkun iktar demokratika. Fil-Brexit l-iktar messaċ importanti kien li rriti is-sovranità lura. in eh, Il-nis irridu jħossu li dinja l europa tagħna. Dan huwa l-post fejn il-futur tal europa se jiġi deċiż. U tieni punt li nixtieq insemm għanna bżon ta' mekanizmu biex niddefendu il-valuri tagħna li qed jiġu sfidati fl-Unjoni Ewropea. U għalhekk għandu jkonna eh, mekanizmu indipendenti ta' stat ta' dritt u nistaw nużaw il-fondi biex natu sanzjonijiet għal dawk li mumiex lesti jiddefendu il-prinċipi fundamentali tagħna. Grazzi Manfred Weber. Jan Zaradzi, l-inti l-mesċej tal-grupp ta' reformisti konservativi, inti tixtieq tiddefendi l-Ewropa? Fil-fema tiegħi l-akbar problema hija illi il-nies il nies fil-pajjiżi Ewropej ma jinteressaħomx mill-politika ta' kuljum għajjew minn dil-ħafna integrazzjoni Ewropea qed iħossu l l-Unjoni Ewropea qed tindaħal fil-ħajja tagħhom ta' kuljum, qed teddet il-mod ta' ħajja tradizzjonali tagħhom, et teddet id-drawwiet tagħhom. U għalhekk iva, jiena favur ħafna l-integrazzjoni Ewropea u favur anka l-Unjoni Ewropea imma kifet fil-bidu Jina nixtieq Ewropa li tagħmel inqas imma ħjar, eh, li Ewropa li tieħu iżjed paslura u tkun iżjed flessibbli u deċentralizzata, ma naħsibx li iżjed Ewropa, iżjed Ewropa dejjem hija r-risposta. U dan mhux eh, dan b'kuntrast mal-PPE u ma' soċjalisti illi mexxew l-Ewropa l dawn l-aħħar 20 ta' snin u ma naħsibx li saħħa joħorġu b'xi ħaġa differenti. Franz Timmermans, il-dritt li tirribatti, Iva, naħseb illi Sur Zared il-jaf illi jiena kelli battibek ma u opinjoni differenti mal gvern Pollak f'dawn l-aħħar snin. Allura nsaqsih, issu Zaradil kif jispjega illi wara tliet snin ta' konflitt qawwi ma' dan il-gvern fil-Polonja hemm iżjed appoġġ min-naħa taċ ċittadini Pollakki, il-ċittadini tal-Polonja iktar minn qatt qabel iridu jkunu parti minn din il-komunità. Tilhom dan jixtiequh, tujulhom. Uh, min-naħa tal-Poloni, tal-Polonja. Però hemm eżempju ieħor mill pajiet tijaj, id-90% ta' ċittadini ċeki jriġdu jibqgħu fl-Unjoni Ewropea u dan jfisser li b'xi mod forsi huma jħobbuha l-integrazzjoni Ewropea waqt li 75 ta' ċittadini tagħna ma jridux jadottaw l-euro. Allora hemm eżempju ċara hawnhekk illi iva il-persuni jħobbuha l-Unjoni Ewropea, però ma jħobbux kollox mill-Unjoni Ewropea. U rridu nsibu bilanċ bejn fuq livell Ewropew u livell nazzjonali Grazzi għajt il-moderatur. U issa lil Margrethe Vestager, għaliex in-nies jitilqu l unjoni Ewropea u qed tara xi kritika autokritika. Reasons? Naħseb li hemm ħafna raġunijiet. Jekk trid tagħmel bidla, l-ewwel ma tittinbidel inti. Irridu nbidlu aħna fil-mod kif nitkellmu. Ħafna drabi nitkellmu bħalli kieku qed inżommu xi sigrijiet ħafna abbrevjazzjonijiet, Il-sena l-oħra eh, ħarġna bid-dritt għal dritt digitali għal kull ċittadini semmeħni għal GDPR. Dana eh, kif irridu n-nies jifmu? Irridu nitkellmu b'mod differenti, irridu neħu t-tikketti, eh, irridu nitkellmu b'mod iżjed dirett man nies imma parti minn hekk irridu wkoll ngħidu dejjem il-verità. U irridu niġġieldu kontra il-fake news u l-ħafna aħbarijiet folots li hemm barra dik hija parti mis-soluzzjoni. Irridu nagħtuhom xi ħaġa dwar xi jaħsbu n-nies imma xi ħaġa vera. U rridu nerġgħu lura għal diskussjoni dwar kif naqdu flimkien id-demokraziji Ewropej tagħna biex jaħdmu aħjar flimkien. Oh, very quickly. Grazzi ħafna, Sinjura Vestager. Qed qegħdin eh, xi lura lekk ejja naġlu ftit. Anastina. Iva fil-fatt eluf ta' persuni, 5000 <coughs> qed iseguna fuq YouTube, 7000 ukoll qed iseguna 28 fil-fatt qed iseguna fuq Facebook, ħafna persuni qed eh, jipparteċipaw kam mill-Finlandja ngħidilhom kitos u fuq ċerta suġġetti speċifiċi, per eżempju, qed issaqsuna fuq eh, mill-Italja, mistoqsija għal eh, minn ċittadin illi qed issaqsi għaliex u kif jiena nista' nħossni rappreżentat. Lura likom fl istage Allura issa know how one Allora essa il-kandidati għandhom opportunità oħra biex jitolbu l appoġġ tagħkom. E sitta kollha minnkom għandkom minuta għal biex talqu Eh, irridu ngħidu 40 sekonda mhux minuta għax qegħdin lura. Nibdaw minn Franz Timmermans, intkom smajtuna l-lum, smajtu differenzi bejnietna, nittama li intkom issa tistaw tiddeċidu kif tivvotaw il-ġimma diħla. Imma nishtiq najdilkom ħaġa waħda, tażlu u stażlu tkunux indifferenti. Il-vuċi tagħkom għandha tisemma jekk ma tivvutawx xi ħadd ieħor se se jieħu l-vuċi tagħkom. Iskom qed tagħtu l-flus li xi ħadd ieħor biex jieħdu jiddeċidu l-futur tagħkom. Ivvutaw fl-elezzjonijiet, ħallu li l-qalb tagħkom tesprimi ruħa u tiddeċidu min eh, jista' jsolvi l-problemi tal-Ewropa, ma qatt m'għandkom tippermettu li siru indifferenti. If I would have the chance. Manfred Weber, jina, kieku kelli l-opportunità li nsaqs il-ġenerazzjoni ta' nannuwi xjaħsbu dwar l-Ewropa tal-lum. Naħseb illi iwieġbu l-aħjar Ewropa li qatrajna. U fis-26 ta' Mejju, f'dawn l-elezzjoni Ewropej, għandkom l-opportunità illi t-defenduwa kontra nazzjonalisti u l-estremisti u jina nishtiq niftaħ kapitlu ġdid, nishtiq noħloq l-ottimizmu, noħloq perspettiva fuq il-futur għal din l-Unjoni Ewropea, għal dan il-proġett ġdid ta' Ewropa maquda jina irrit nkun demokratiku f'dak li nagħmel, intom tridu tiddeċidu dwar kif ħajkun magħmul il-Parlament. Intom tridu tajdunna li mandom ikunu s-suġġetti prioritarji għal ħames snin li ġejjin biex ikonna Ewropa demokratika u b'saħħitha. Ah. Signora Vestager, żewġ affarijiet. L-ewwel u importanti illi nuru illi hemm bidla. U l-iktar mod kif namlu kif nuru dan huwa li jkun hemm bilanċ bejn is-sessi, l-istess numru ta' nisa daqs irġiel fil-Komissjoni Ewropea biex jirriflettu s-soċjetajiet tagħna. U it-tieni punt, is-suġġetti li trattajna lejna huma diffiċli. Diffiċli u għalhekk hemm bżonn ta' kuraġġ, kuraġġ biex nelbu differenzi ta' bejnietna u nsibu soluzzjonijiet komuni. Is-seta sabiex inbidlu l-affarijiet tiġi fidejkom li tivvota hija sinjal ta' seta għalhekk ivvutaw u ħeġġu l dawk ta' madwarkom jivvutaw għaliex xikle oħrajn ser jizaw dan id drittakom Jan Zardil. Jina nista' ngħid illi forsi ħadd hawnhekk fuq dan il-palk huwa kuntent bin kif taħdem l-Unjoni Ewropea, imma kulħadd kull wieħed minna għandna riċetta differenti kif se nirsolvuha. F'pajjiżi, il-pajjiż tiegħi daħal fl-Unjoni Ewropea 15-il sena ilu. Jiena niġi minn Ewropa minn parti differenti fl-Europa, forsi esperienzi differenti u modelli differenti ta' integrazzjoni Ewropea. Kultant jina naħseb illi dina miex eh, mifuma tajjeb fil-ċerti pajizi. Eh, eh, aħna sensitivi għall-identità nazjonali, eh, aħna irridu naħdmu fl-imkienu biex ngħixu fl-imkienu, naħdmu fl-imkien irridu insibu mod kif nistaw insolvuh da u rridu nsibu bilanċ bejn il-livell Ewropew u il-livell Ewropew kifat fil-bidu. Skakeler. All over Europe madwar l-Ewropa kollha iż żazax qed eh, joħorġu jisemmaw leħinhom fit-triq għalli għaliex qed jibżaw għall-futur, qed jibżaw illi l-politiċi mhux qed jagħmlu biżejjed u għalhekk dik il-biża li jħossu qed jibdlu affazzjoni u aħna rridu nagħmlu l-istess. Hemm bżonn li naġixxu għaliex hemm tama għall-Ewropa aħjar jista' jirnexxinna, imma hemm bżonn bidla, hemm bżonn kuraġġ u hemm bżonn eh, Ewropa b'saħħitha li tiġġieled għal protezzjoni tal-klima, ġustizzja soċjali u għal eh, dan tagħmlu bil-fatti, mhux biss bil-kliem imma bil-fatti u dik hija l-offerta tagħna mill-Partit tal-Ħodor lill ewropej kollha. Isru Kue. Aħna għadna kif rajna illi il-mexxejja tal-Unjoni Ewropea jitkellmu ħafna iżda ma jagħmlux bżejjed fil-prattika mhux qed jitrattaw kwistjonijiet pal evażjoni tat taxxa. Aħna nixtiequ Ewropa illi tindirizzhom dawn il-problemi. Fi Spanja aħna nixtiequ illi jivvutaw favur l-Unjoni Ewropea, favur il-femminizmu. Fl-Italja aħna ma nixtiequhomx ċittadini jivvutaw għal faxxiżmu. Nixtiequ li kulħadd jivvota għal stati membri li għatwom ħajja deċenti. Nixtiequ li l-Unjoni Ewropea tbiddel ir-rigni tagħha. kom tivvutaw għax xelluk Ewropea. Ewropew biex nbidlu l-affarijiet. U bekk wasalna issa fl-aħħar tal-bida ta' dibattitu tagħna nittema li tivutaw għal xi ħadd li se jkun President tajjeb tal-Kummissjoni Ewropea imma jekk joġobkom e, inaqdu mana biex turu l-apprezzament tal dawn is-sitt kandidati. session continues online. And as you know what happened? Grazzi ħafna, is-sessjoni ħad kompli online, mela, ġara fuq is-social media. Iva, kien hemm ambjent dinamiku ħafna, eh, kien hemm min anka saqsa għal iżet informazzjoni dwar l-elezzjoni Ewropej, kien hemm eh, ġurnalist minn Franza illi iddeskriva iddeskriva l-dibattitu tal-lum, dibattitu eh, mimli rispett u mimli tifsira. Grazie ħafna Nastina, nirringrazzja lilkom il-koll hawnhekk fil-Parlament u intom li qegħdin id-dar tinsewx tieħdu l-opportunità li tifutaw mill bejn it-23 ta' Mejju u s-26 ta' Mejju skont fejn tajxu. Għalissa minn għandna it-tim ta' Dibattitu Euroviżjoni nawguralkom il-lejl it-tajjeb.